Kawek man u fost il-membri li jinti dajem prezenti u ser nippruvaw namlu l-almutana sakemm inti ssib il-voting card ja għandna dikjerazzjoni bil-miktub 007 skużawni 00007 mill-2012 imresqa minn eh, is-sur Sur Kaxmaret mara ekzekuċet Gress uħol dwar il-kwistjoni tal-edukazzjoni għall-iżviluppi u ċittadinanza globali attiva firmata minn eh, maġġoranza tal-membri tal-Kamra biqbil mal-artikolu 1.2.3 tal-regoli ta' proċedura ser jinataw eh, l-destinatarji ser jiġu adottati bħala parti mid-dokumenti adottati f'din is-sessjoni ser jiġi publikat Sur Kashmirik. Sur President, kollegi, fissem. L-inizjatur nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dekerazzjoni u tajjeb u l-intom appoġġajtu u nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li kienu involuti f'din l-inizjattiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Kaczmarek. Dikarazzjoni bil-miktub 0001 mill-2012 dwar il-ġurnata Ewropea tal-ġelat artiġjanali